Uh, uh, uh, dear colleagues. Eżis kollegi. Let me to say a few words. Permettuli najt kelmtejn issa fil-bidu eżis kollegi waqt il-pawza tagħna waqt il-waqfa ġibdu li l-attenzjoni li soldat taljan ġi maqtul illum f'Afganistan fil-missjoni li kienet immexxija minn NATO. Il-mowta wara 15 soldat mir-Renju Unit ġew maqtula f'dan ix xa Ridu dejjem niftakru l-irġiel u n-nisa fil-forzi armati li qegħdin f'missjonijiet barra minn pajjiżhom ta' spiss fi sitwazzjonijiet perikolużi. Ħalibek dawn jafu li aħna dawn qed niftakruhom. Grazzi ħafna.